Hawnhekk għandna mistoqsija orali dwar l-inizjattiva fuq l-impjieg ta' Zaza u jiena issa ħa naddi l-mikrofonu lill-awtur tal-mistoqsija l-Onorevoli Oskov. Grazzi ħafna Sinjura President. Il-kriżi kawżat il-qat fost iż-żaza li jilħaq eh, rati allarmanti ħafna żaza mux qed isibu l-ewwel xogħol tagħhom u għalhekk ma jistgħux eh, jibdew il-ħajja indipendenti adulta tagħhom fl-2013 biex nindirizzaw eh, din is-sitwazzjoni urġenti. E, e, ġiet adottata l-inizjattiva Azaza. L-iskop ta' din l-inizjattiva kienet li jkun hemm il-finanzi biex nipromuovu l-impjieg fost iż-żaza fil-postijiet l-aktar affettwati fl-Ewropa. Anka permezz tal-skemi ta' eh, garanzija zaza biex ikun hemm implementazzjoni veloċi din l-inizjattiva ta' zaza kienet front loaded u U mal-ewwel ingħataw li finanzjar fl-2013, però issa li għaddit aktar minn sena, ir-riżultati ma jidrux li qegħdin ilqu l-aspettattivi mistennija u l-miżuri li kienu disinjati biex eh, jiġu assorbiti l-fondi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 sena u nofs wara illi saret il-nefqa l-istati membri, l-użu tal-istati membri ta' dawn il-fondi huwa ħafna anqas minn dak li kien mistenni u l-progress mhuwiex l-istess kullimkien. Minn barra in-nuqqas ta' likwidità biex iniedu l-inizjattiva ta' Zaza li jisa qed tiġi indirizzata permezz tal- tal-pri finanzjar iżom l lura lill-istati membri u l kunsil kif se jinkoraġġixxi biex ikun hemm implementazzjoni veloċi u eh, efficienti l-istati membri li għandhom l-aktar rati għolja ta' qat fost iż-żaza u l-iktar li huma mill-quta mill-kriżi edin pala medja lura ħafna fl-użu ta' dawna ta' din inizjattiva ta' ta' din inizjattiva u l-implementazzjoni tal-garanzija ta' zaza meta hemm bżonn, anzi hemm bżonn ta' miżuri fuq meta ta' żmien twil biex naraw din is-sitwazzjoni. X'ista' jagħmel il-Kunsill? Jista' l-Kunsill jassikura li ċertu finanzjar għal din l-inizjattiva e, jina ta' anka meta jsir użu tal-front loading il-parlament qed jistenna e, e, użu effiċenti wara 12 xar li ikun sar il-emenda fil-regolament. Il-Kunsil x'miżuri għandu maħsuba biex jassikura li iż-żazax qiegħda e, jużaw dawn il-fondi u kif x'inhi l-intenzjoni biex jagħmel rapport e, dwar il-progress Eh, lil-żazah li parlament u daw kollha voluti. il kunsili jistajwijat jwiegħat evalwazzjoni tal-progress iċ-xhur wara iċħul fis-seħħ tal-regolament emendat u kif eh, għandu l-intenzjoni li proċedi il-Kunsil meta il-riżultati ma jkunux qed jilħu l-aspettativi anka wara li jkun hemm żieda fil-finanz eh, il-pri il-finanzjar. il pri il finanzjar il Mela, naddi mikrofono issa lill-Sinjura Lukasiva. Mela, onorevoli membri, Sinjura President, jiena grata li nista' niddiskuti eh, il-sitwazzjoni tal zazax u l-impjiega. Il-Presidenza eh, għamlet sforzi kbar biex eh, tiffaċċja dawn l-isfidi fir rigward ta' dawn il-gruppi qiegħda fosthom hemm ħafna zazax speċjalment dawk il m'għandhomx xilit jew biżejjed edukazzjoni. Fil-waqt li qegħdin eh, naħdmu fuq l-integrazzjoni tas-suq dan huwa priorità l-istrateġija tal-2020 qed tiffoka fuq l-implementazzjoni ta' miżuri effettivi biex nindirizzaw il-qat fost iż-żaża. Ir-realtà hija illi il-qat fost iż-żaża għadu fuq livell għoli f'ħafna stati membri u fil-fatt maħniex qed nużaw it-talenti li hemm qed nitilfu ir-riżorsi umani u qed f'ċertu każijiet inwaslu għal danni eh, fil-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ u f'dan il-kuntest il-garanzija taż-żgħażagħ u l-dispożizzjonijiet li hemm din l-inizjattiva huma relevanti immens il-mizuri jipruvaw jappoġġaw il-ġlida kontra l t tizzazax f'ħafna reġuni, specialment fejn hemm eh, rati ta' qatt ta' 25%. Bħala eżempju pożittiv jiena nixtieq nisħaq fuq eh, l-esperienza tal-Latvja. Il-Latvja hija waħda minn dawk il-pajjiżi illi bdiet l-implementazzjoni tal-garanzija taż-żgħażagħ fil-Jannar tal-2014. U tiġa nistaw naraw l-ewwel riżultati. Il-rata tal-qat fost iż-żgħażagħ naqset bi 3.8% fl-2014. Ħafna jiddependi fuq il-programmi li jiġu implementati mill-Istati membri, però minkejja dan huwa ċar diġà illi qatt baqa' ħafna xisir. Minkejja l-istimolu tal-bidu ta' din l-inizjattiva u tal-garanzija taż-żaza, mish eh, se solvi l-problemi kollha tal għat fost iż e, Ija bis biss għodda minn ħafna għodot oħra li jeżistu kif il-koll nafu il-perjodu ta' implementazzjoni fuq meta ta' żmien qasir ta' din l-inizjattiva meta mqabb taqbel mal-MFF u ċiklu tal-MFF ifisser illi il-progress eh, fl-ewwel sena huwa kruċjali biex l-inizjattiva tkun ta' suċċess u dan jista' jgħinna biex nittrattaw il-problema li qegħdin jiffaċċjaw ħafna miljuni ta' Ewropej li huma qiegħda u li m'għandhomx aċċess adekwat għall edukazzjoni u għall taħriġ. Għalhekk jiena konvinta illi l-onorevoli membri tal-Parlament Ewropew jaqblu miegħi fl-opinjoni tagħhom illi kwalinkwa domin ieħor fl-implementazzjoni tal-din inizjattiva għall-impjieg fost iż-żgħażagħ ħajkollha eh, impatt eh, ħażin fuq l-Stati membri mm, biex dawn jiġildu kontra il-qatt. Waħda mill-ostakli u huwa illi ma hemmx biżejjed eh, flus kontanti cash flow biex eh, jingħataw lil benefiċċjarji il-presidenza tixtieq eh, tixħed dal fuq l-importanza tal-proposta leġislativa attwali biex naċċelleraw l-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva tal-xogħol fost iż naqbel mal-Parlament Ewropew għalhekk li jrid ikun hemm finanzjar qabel li l-istati membri f'dan il-proċess fil-bidu tal-proċess biex intejbu il-prestazzjoni u biex niġġeneraw eh, riżultati tanġibbli E il-likwidità suffiċenti fil-bidu tal-proċess ta' implementazzjoni jippermetti biex ikun hemm twassil aħjar tal-miżuri relevanti li hemm imniżla fil-pjan ta' azzjoni għal garanzija taż-żgħażagħ. Aħna gburin illi il-proposta eh, tal-leġislazzjoni ġiet finalizzata fi żmien rekord. Il-Kunsill adotta il-proposta l-bira llum wara l-votazzjoni tagħkom aħna fl-imkien mal-President Schulz fil-fat tiġa firmajna il-test. Wara l-publikazzjoni li ħasseħ fil-ġemati ġejjin istati membri ħajkunu jistaw jirċivu il-finanzjar ta' qabel b'kollox il-finanzjar minn qabel inizjali li huwa allokat b'mod speċifiku ħaj jiżdied għal biljun euro fl-2015 jina nixtieq nieħu din l-opportunità biex nerġa' nafferma li l-Kunsill ħajkompli jagħmel monitoraġġ tal-iżvilupp fir-rigward tal-sitwazzjoni tal impjeg fost iż-żgħażagħ u l-implementazzjoni mill-Istati membri tal-Garanzija taż-żgħażagħ u l-inizjattiva tal impjeg għaż-żgħażagħ. Fl-istess waqt irridu nżommu f'moħħna illi il-kawza tal qalfas iż-żaza hija komplessa li wieħed iżid li finanzjarja komplementari għal miżuri oħra u riformi li l-Stati membri jridu jagħmlu biex jitrattaw um, il-problemi strutturati u l-oħrajn relatati mal-kriżi li huma raġuni għalfejn hemm dan il-qat fost iż-żgħażagħ fuq kollox biex innaqsu il-qat irridu namlu l-almutana biex noħolqu postijiet ta' xogħol ġodda. Barra minn hekk eh, fl-aħħar ma mhux lanqas il msiba soċjali għandhom rol importanti ħafna ehm, f'dan il-kuntest. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni eh, eh. tagħkom. Nibdew nibdew il-kellima fisem il-gruppi, bil-PPE nibdew. Grazzi, Signora President. Sempliċiment xtaqt najt li rappresentant tal kunsilli lejla illi din l-inizjattiva tfavur l-impik ta' Zazahija l-invenzjoni tal-Istati membri u mariduwa ħarġu l-komunikazzjoni minn tagħhom dwar l-inizjattiva favur l-impjiki ta' zazax u fil-fatt u konfuzjoni bejn il-garanzija ta' zazax u l-inizjattiva favur l-impjiki ta' zazax imma di hija prodott ta' tħassib u attenzjoni ġenwina minnħata ċittadinanza tagħti importanza kbira l bżonnijiet ta' zazax u għall-impjegabilità tagħhom għaliex qed nagħmlu dal mistoqsijiet għaliex fl sena li kienet qed eżisti dik, li kienet batuta ħafna. Kenna xi eżempji tajjeb smajna xi wħud bħal Latvja, imma da ma kienx il-każ hekk kullimkien, hemm bżonn ta' fondi. Imma jiter li mixin bil-mod biex nirwieġbu għal daw il-bżonnijiet fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea minkejja ma reaġixxiet mal-ajr aħna għanna 3% ta' fondi u dan huwa sinjal tajjeb u nixtieq nirringrazzja l-gruppi kollha involuti, nirringrazzja l-Kunsill imma mux sen odun nċedu mill-isforzi tagħna. Għana dal-mekanizmu irriduħ jintuża ġenwinament. Ministri li għat għedin iħaltu l-inizjativa f'għavu l-impjugi ta' zazax ma mal-garanzija dwar iż-żazax. Hemm għat għandhom bżonn komunikazzjoni, informazzjoni, għanna bżonn komunikazzjoni tajba, strateġija tajba. Allura jenħorġu dal-messaġġ tajjeb ma' l-Istati Membri. Grazzi ħafna. Nitlobkom biex qed tajt il-Presidenta biex tirrispettaw iż-żmien il-ħin tagħkom biex titkellmu. Grazzi President, Eżiz kollegi, Aziz Aziz Ministru, grazzi tal-li għandi l-opportunità li qed nitkellem fuq din fuq l-impjegabilità taż-żgħażagħ qed nitkellmu fuq somma ta' prefinanzjament favur l-okkupazzjoni tal-impjiegi ta' Zazax. Illum il-Parlament Ewropew qed jitlob ftit serjetà minħabba tal-Istati Membri favur l-impjegabilità ta' Zazax. Hemm bżonn garanzija għal fatt li namlu l-almu namlu l-almu tana u namlu kull ma u meħtieġ biex nejnu f'din il-ħaġa biex namlu possibilità biex f'temp rekord ikolna il-possibilità li ikolna programmi biex nevitaw l-ostakli kollha. Mhix sempliċement fuq per finanzjament imma rridu nsolvu problemi prinċipali li għandhom xasu ma' burokrazija għal reġistrazzjoni ta' programmi jekkux fuq iż-żgħażagħ biss jew anke kumpaniji oħra li jidħlu f'dan il-programmi anke komunikazzjoni importanti għax dal-programmi llum din għadhom mhumiex biżejjed ħafna żgħażagħ speċjalment dak li għad għandhom bżonn mhumiex konxi tal-garanzija dwar iż-żgħażagħ u l-inizjattiva dwar favur l ta' zazah din ħaġa e, tal-ħġeb u rridu nalmu l-almutano, nalmu sforz biex bekk iż-żazah ikollhom offerti ta' kwalità, offerti tajbin, inkella l-istrument, investiment ta' l-istrumenti ma jkunux tajbin bizzejiet. Allura għanna bżon najnuna tal-membri kollha u tal-parlament. U dinja sfida u djemna li tista tispiċċa e, li tista tispiċċa billi tiġi affettwa ġenerazzjoni sħiħa ta' zazax iż-żaza waħidhom mhumiex biżejjed li joħolqu impjiegi għaliex m'għandniex magic wands. Allura għandna bżonn kull kull possibilità biex ngħinu e, u fis sustanza għandna bżonn e, strateġija industrijali tajba fl-Ewropa biex bekk namlu ikonna futura ħjar għal ġenerazzjoni ta' Benifej, acceptez-vous kartu carte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 imma ħna għandna bżonn sistema ta' valutazzjoni verament tista' tigarantixxi jew il-fatt li l-gvernijiet ma jilimitawx uħom biss fuq flus biss u ma jagħtux kas iktar tal-impjegi. Da verament jgħin il-żgħażagħ. Grazzi għandek 30 sekonda biex tu jieġeb jina nemmen li jem iħtieġa li kolna taħlita tazzjoniet minnaħa waħda kapaċità li nkabru l-ekonomija fuq il-postijiet ta' xogħol u daw l-impjegi jkunu veri, reali u daw il-proġetti u l-fondi Ewropej ma jsirux bis sussidji Iġifiri politika ta' sussidju ma verament ikunu attivaturi ta' ħidma. Minnaħa l-oħra hemm bżonn il-Kummissjoni b'indikazzjonijiet ċari u l-Parlament Ewropew E, ikunu attenti fuq l-Istati membri. Allura hemm bżonn iż-żewġ affarijiet. Paroli ta' Madame McIntyre for L-Grupp ECR for 1 minute 30. Sinjura McIntyre għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Il-qat f'pajjiżi u fir-reġjun tiegħi fil-West Midlands fil-fatt kienet jonqos b'mod sinifikant f'dawn l-aħħar snin in-nuqqas ta' impjegabilitat bej zazax ta' bej 16 u 24 sena naqas ħafna. Imma saru kol fi għaddew minn marzu u palissa l-qat jgħet bi 15.9% u l-axħar figuri ta' CBR juru illi fil-fat l-impiegi izdietu fil-West Midlands. Allura, u jgħiduna xejduna l-istatistika dak li naf u għalijat għanna 6500 zazax bej 16 24 fil-belt ta' Birmingham. Allura aħna inħarsu sew lejn dak li ju u dak li mhux ta' suċċess. Din l-inizjattiva favur l-impjiegi ta' zazax e, għada miex edha tirrispondi sew għall aspettativi il-rapport tal-orti tal-auditori huwa ta' tħassib għalija u kontenta bl-opportunità li jkollna skambju ta' idejat ma' Ivanova fil-Komitat ta' impiegi dwar rapport speċjali ġimgħa d-dieħla. Jekk din l-inizjattiva mhux qed tkollha impatt pożittiv għandna nħarsu b'attenzjoni kbira lej għaliex dan huwa l-każ. U f'ġimma f'ġimgħa fejn naraw eh, l-aħjar eh, l-aħjar pakket kif intqal mill-Viċi President Timmermans, e noqogħdu attenti fuq fu l-SMEs għax huwa fl-SMEs fejn li qegħdin jagħtu l-impjiegi, speċjalment daw għaż-żgħażagħ. Issa kellim għal imiss. Grazzi President Kunsill raġuni għal xedin hawnhekk il-lejla huwa biex insaqsu ċerti mistoqsijiet dwar din l-inizjattiva favur l-impjiegi taż-żgħażagħ u xi mistoqsijiet li diġà ħarġu li jinkludu għaliex il-vantaġġi ta' din l-inizjattiva kienet daqshekk mixja bil-mod. U xie titjib na nistennew, issa mux se noqgħod insemmi figuri fuq il-qatt, e, kulħadd jaqbel f'din il-kamra il huma inaċċettabilment għoljin. L-inizjattiva favur l-impiri ta' Zazax suppost jgħat weġiba fuq il-qalqat fost iż-Zazax imma sissa sfortunatament jider il-ftit hemm valur miżut Ewropew Jekk aħna għandu jkun għandna kun ta' suċċess allura il-Kunsill ikoll ja iwettaq ix-xogħol tiegħu. Għada u dan huwa rwol importanti ħafna fl-implementazzjoni tal-inizjattiva. Hemm ħafna flessibilità fih dan din l-inizjattiva, l-possibilità li nagħtu eh, apprentistati, taħriġ, esperjenza tal-ewwel impjieg, sussidji, eh, miżuri ta' mobilità fl-impjegi fit-taħriġ u għajnuna wkoll l intraprenituri zazax. il-Konsil jgħidilna li l-inizjattiva u din l-inizjattiva u l-garanzija mhumiex il-panakija ta' kollox, is-soluzzjoni ta' kollox aħna nafuha din. Imma aħna nafsu nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsil għaliex hemm ċertu dewmien fuq din il-kwistjoni tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. Kif tgħid il-mistoqsija tagħna ħadden nedin nippretendu użu apposta tal-finanzjament tagħna is kien McIntyre tkellmet fuq kwistjonijiet dwar l-qorti tal-awdituri fuq il-garanzija ta' żazax tiġa kellna kwistjoni dwar rapport tal-qorti tal-awdituri u ċert kwistjonijiet jridu jiġu indirizzati li ma kienx hemm verifika propja ex ante imwetqa u l-Istati membri ma tawx informazzjoni akkurata fuq l-użu tal-fondi biex jappoġġjaw il pjanit ta' implementazzjoni tal inizjativa favur l-impjiegi imet nistennew l-Istati membri li jieħdu responsabilta' sħiħa tagħhom u immedjatament jieħdu bis tal-implementazzjoni tal-inizjattiva favur l-Olimpijki taż żgħażagħ Un minut 30 nom de la GUE. Eh, más allá de las dudas razonables planteadas li l mid-dubji dwar il mistoqsija hemm ċerti programmi strutturali il-tuħ fil-fondi waslu eh, biex fejn eh, fċerti pajizi ikun hemm il-faqar hija saret in-norma eh, li allura Irridu nsibu soluzzjoni tajba li tkun raġonevoli u tajba biex tiffaċċja il-problemi ta' u d-dejn ta' pajizi ta' naħat isfel tal-Ewropa. E, ikonna politika e, fiskali li tati li ġibilna taxxi fost minn fost is-sinjuri u ma rridux niqdeb l-inizjattiva fa' l impiegi ta' bħala skuża biex niġbdu fondi li mbagħad ma jmorrux fejn suppost imorru u dan allura iwassal ta' għar għat għazzazax, iż-żazax mandom bżon iktar taħriġ li għandhom bżon huwa politika li toħloq impjigi ta' kwalità li huma soċjalment taħtieġa. Ħafna e, e, livell ta' għatoli iġi pal ħafna falliment fost kumpaniji u jekk aħna nissuktaw li infaqru lin-nies u naqsu it-talba għas servizzi u affarijiet, allura ħan nissuktaw nillimitaw l possibiltajiet u allura aħna għandu jkollna patt ekonomiku ġdid illi jkun li jipproduċi impjiegi tajbin. Grazzi, żewġ minuti għal kelliman tal-ħodor. Signuri, aħna din diskutu l-lum minn għaliex għaliex il-Kumitat eh, eh, poġġa mistoqsija fuq il-Kumitat taħt il-titlu Inizjattiva ta' favur l-impjegi ta' Zaza għandha bżonn fuq livell ta' Stati membri implementazzjoni malajr. Aħna nifmu li 99% ta' ċittadinanza Ewropea m'għandha l-ebda idea ta' fil-faċċini din u fuq xi xinu da' dibattitu. Allura nixtieq nispjega. Huwa hemm miktub u ħani kwota il-kriżi finanzjarja u ekonomika kkawżat għat fost iż-żgħażagħ għal livelli allarmanti f'ħafna stati membri. Ħan spiega din. Il fixkilna l-ekonomiji eh, fl-Europa u xloqna f'daw l-axar snin ħafna qatt. Iż-żaza huma l-iktar mill-quta illi mandom ċans u opportunità li influenzaw dawn il-politiki. Issa bħala reazzjoni bħal din qegħdin naraw il-pattern komuni. L-Unjoni Ewropea qiegħda tiġi imwaħla li tort u l-Unjoni Ewropea miex qed tiddefendi lila innifisa sew, miex qed tidderiġi l-flus kif suppost u fir-reġjuni affettwati l-iktar mill-qatt taż-żgħażagħ. Il-mistoqsija tagħna, il-mistoqsijiet tagħna ifisser li l-inizjattiva mhijiex qiegħda tkun ta' effett. Din is-sentenza hemm sentenza li wis qed tkun diplomatika ħan nipprova nispjega. Ħafna membri ta' dal-Parlament jien inkluża irrabjati li l-flus allokati l-Istati membri għal din l-inizjattiva wara 22 xahar għadhom ma waslux fejn suppost waslu kif suppost. Qed nużaw din mistoqsija orali biex ngħidu b'mod ċar li l-istati membri rridu naraw azzjoni issa nittama li ħafna ċittadini jisegu tal-eżempju imorru joħorġu fit-toroq, jiktbu wittri, jappellaw l-gvernijiet favorazzjoni. Grazzi. Is-Sinjura Aġġeja għal żewġ minuti u nofs fissem il-grupp EFDD. Grazzi, Sinjura President Grazzi ħafna li rappresentanza tal-Kunsil u grazzi jeżis kollegi parlamentari. Mela, il-mistoqsija li ħed insaqsi l-nifsi hija għaliex, għaliex kien hemm nuqqas ta' fett b'moċċar ċar f'din l-inizjattiva li inizjattiva li suppostanda għandha għandha ċar li issolvi l-problema tal qatfus fost iż-żgħażagħ Sfortunatament mhix kwistjoni li nżidu l impiegi imma kwistjoni ta' tweġiba għal emerġenza il-qat illi ma jamlix possibbli għalina li namlu proġetti fuq meda ta' żmien twil, ma jamlix possibbli għalina biex nasbu għal-futur, ma jamlix possibbli għalina li ninnovaw l-affarijiet X'antjera għamel kjarifika tajba meta inħawdu l-inizjattiva fa' l olimpijiet ta' Zazah ma' garanzija dwar iż-Zazah dinja problema li taffettwa ministri u kapijiet ta' gvernijiet. Sfortunatament, ikolli najda di, qed jgħid il-kellim li hemm ħafna nies li qasbis jaf ħafna nies qasbis jafu x'inhiedi l-inizjattiva fa' l olimpijiet ta' żaza u qas jafu xi tfisser il-garanzija fost iż-żaza aħseb wara kemm kapaċi jarfu d-differenza bejn daw it-tnejn kieku kienu jafu x'inhuma x'kienu l-opportunitajiet, kieku kienu jafu x'involvu tal-programmi li huma tentattiv biex inwieġbu ħtiġijiet ta' żażaħ tagħna, allura forsi jista' jkun hemm iktar effett fil-politika. Sfortunatament pajjiżi di ma narawiex ifallejna mill-li naslu għal nirrispettaw il-miri tagħna, allura jkolli ngħid li jina nistħi li għedin nużaw dawn, eh, dawn l-opportunitajt li huma moħlija mill-gvernijiet tagħna, dawn huma riżors li qed qegħdin eh, jinħlew fl-istess ħin suppost qed ikollna kontrolli dwar kif u meta u blima mod il-flus qed jintefqu għandna bżonn nassiguraw li din il-flus fil-fatt eh, qed tintefaq kif suppost imma in-nies li benefikaw minnhom huwa Umma nies illi illi illi iġesti illi mexxew dawn il-flus imma rridu naraw kif fil-fatt din jintefqu. Minuta nofs kelli kellima li jmiss. Grazie ħafna, Signora President mandunajċ li jena kelli l-kelma, skużawni, rridu nirkonoxxu illi r-riżultati eh, eh, mumiex għedin wieġbu għall-aspettativi tagħna, allura flimkien irridu indawru l-inizjattiva eh, fi strument effettiv u tajjeb. Waħda mill-ostakli prinċipali tidher li ġi solvuta, jiġri żieda fil-budget fil budget tal prefinanzjament xi ħaġa li qabel ma kienx hemm biex jitmexxew il-fondi jista jistaw iwettqu azzjonijiet biex iż-żgħażagħ ikun jistgħu jintegraw lilhom infushom fis-suq tax-xogħol. Għandna bżonn insemmu eżatt naraw x'inhuma l-ostakli li jeżistu ma' ottimista ħafna jiena u permettuli, sinjuri natikom eżempju minn pajjiżi stess minn Spanja. Spanja hija waħda mill-pajjiżi li qed ibatu mill-ol waħda mill-ola rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ hemm mudell deċentralizzat li fil-fatt e, e, e, iżom lura l-implementazzjoni ta' din inizjattiva ma' minkejja l-problemi tagħna aħna konna waħda mill-ewwel pajjiżi li poġġejna l-implementazzjoni ta' din inizjattiva 48.000 iffirmaw favur dan il-programm għanna prefinanzjament u għanna kampanji u koll u kampanji ta' tqarfien u għanna e, involviment mill-Kamra tal-Kommerċ tagħna u minn entitajiet oħra u linji gwida għazza biex isibu l-impjegi. Grazzi l-Onorevoli Steinbrook għal-minuta. Ija ħasra kem nieħdu ħinu kem opportunitajiet għazzaza qed jintilfu minħabba nuqqas ta' inizjattiva li qed naħlu aħna fil-Parlament Ewropew m'għandniex noqogħdu eh, passivi f'dak għandu x'jaqsam mal-inizjattiva l-impjegi għazzaza u għalhekk tajjeb jara dan id-dibattitu hawnhekk għaliex aħna irridu li l qat inna suħsa zero għal ħafna snin kellna summits, konferenzi pubbliċi, ħafna paroli, ħafna wedit, imma ftit azzjoni. U dejjem intibu skużi għax li m'għandniex flus, u mbagħad ma l-flus ma ġewx użati. Jew forsi il-prefinanzjament ma kienx tajjeb Mandux ikunem aktar skużi, l-istati membri jridu jieħdu azzjoni u inizjattivi tangibli jridu jiġu implementati. Grazzi l-onorevoli Zitnafska għal minuta. Grazzi tassew s-sanafu li l-proposta għal zieda l-finanzjament għal-Europet ġiet jiġi appoġġat. Imma dan ma jfissirx li nistaw namlu li rridu, rridu nevitaw l-iskużi u ngħidu għalfejn ma ħadmux il-programmi minn kejja iż-żieda ma nistgħux nofru dan ix-xogħol lil dawn iż-żgħażagħ. Għalhekk dawn l-iskemi huma ftit dubjużi. Fil-Finlandja l-affarijiet sejrin tajb imma fl-istati fejn tassew meħtieġ mhux qed sejrin tajjeb u għalhekk għandna bżonn ta' soluzzjonijiet differenti l-Unjoni Ewropea tista' tejn biss l dawk li huma lesti li jgħinu ruhom. Għalhekk jekk minkejja il-ħin li għanna u minkejja l-għajnuna professjonali li stati membri mumiex kapaċi jgħinu l-żazax. Zgur li mannix mezzi oħra kif nistaw nejnuhom. Grazzi l-Onorevoli Dlabajova għal minuta u nofs. Grazzi ta' sew, Signora President, eżis kollegi, eżis rappresentanti tal-Konsil l-inizjattiva fuq l-Olimpija Kazzaza hija riforma waħda mill-lodda kruċjali biex nejnu il-ħajjiet ta' Zaza tagħna. Għalhekk naħseb il-biljun euro żejda li smajna bihom il-bieraħ huwa importanti ħafna. Jiena kuntenta ħafna li dan ġi approvat fi żmien qasir ħafna. Il-kooperazzjoni għal-unu komod li biħ aħna nistgħu nejnu l-żgħażagħ Aħna kol konxi li differenzi fir-rati ta' bejn l-istati membri huma għoljin Hemm pajjiżi fejn hemm aktar persuni qiegħda milli jaħdmu f'pajjiżi oħra, però tant huma tajbin li jagħmlu xogħolhom tajjeb li laqas biss huma eligibli. Aħna qed nittamaw illi l-front loading ifisser illi ser iħaffef l-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva. Aħna sta sor eh, sorprizi Hawnhekk għandna ostakli amministrattivi jew inkella definizzjonijiet vagi bħal pereżempju dak, dak ta' xogħol ugwali illi u għalhekk għandna miri li mhumiex ċaru l-inizjattiva suppost li se tikkontribwixxi biex nibdlu s-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol. Kif ser nippruvaw, nimmotivaw u nimbuttaw l-istati membri biex jagħmlu iktar. L-Onorevoli Delli għal minuta. President, Ministru, jiena, x'ta najdlek ħaġa waħda biss. Tista tajt li l-gvernijiet tal-istati membri biex jiqfu iparlaw fil-vojt. Uru ftit kuraċ, għamlu xaħġa, uru illi presa tal- tal sana hija il-qad fost iż hija tal-mistħija skont il-qorti tal-awdituri laqqas xogħol wieħed ma ġie moħluq b'din l-inizjattiva favur l-impjega żgħażagħ, laqqas xogħol posta xogħol wieħed. X'ser jagħmlu l-istati membri iwa sanna eh, żieda f'dan l-envelop ta' flus għandna il-mekkaniżmi amministrattivi biex navitaw il-faqru l-esklużjoni imma jenħarsu lejn il-futur. L-istati membri, gvernijiet, tridu tifmu tridu tifmu l-ekonomija l-ġdida dinja ekonomija ħadra, ekonomija digitali u hawnhekk huwa fejn tidu tinvestu dawn huma xogħlijiet sostenibbli u ma nistgħux nitilfuhom biex imorru band oħra, mexxiet tal-gvernijiet ma għandkomx id-dritt illi tagħmlu biss PR iż-żgħażagħ mhumiex xi ħaġa li nistgħu eh, nilagħbu bihom issa l-Onorevoli Melin Arnot anzi. Hawnhekk għandna flus ta' ċittadini li mhux qed ninvestom kif suppost. Dan huwa taqsija ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea, idejat kbar, nonfqu eh, u ntajru l-flus bla doċċ u l-effetti ikunu ħżejna ħafna l-intervent tal-Istat mhuwiex adattat biżejjed, allura dal-Parlament x'ser jagħmel biex dawn l istat membri jagħmlu l-affarijiet skont il-metodi Ewropej. Il-ċittadini, il-kontribwenti britanniċi iħallsu taxxi britanniċi biex biex ħadmu iż-żazah Britanniċi. Il-Ġermaniżi finanzjaw ġurnatiġi Ġermaniżi, l-Latvjani finanzjaw proġetti l Latvjani. Tant hija soluzzjoni sempliċi. M'hemmx għalfejn nimxu bil-metodi Ewropej i fuq indaħlu kif il-gvernijiet għandhom jonfqu flusom biex jappoġġaw l-iżżazah tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Mellin għal-minuta. Grazzi, Sinjura President. Sinjura President eh, u Ministru sejna l-aħjar mistoqsija ma ksibna xejn fit il xar. L-istess affarijiet li namlu sar jikkawżaw l-istess effetti. Dan bir-mistadin inizjattiva se nkomplu niksbu aktar qatt. aktar qat ifisser aktar benefiċċji soċjali u nistgħu nibqgħu sejrin u sal żmien li dawn l-istituzzjonijiet jaħdmu fuq affarijiet konkreti. In-negozji żdar mod partikolari jridu jkunu ħielsa minn ċertu eh, ċertu restrizzjonijiet li qegħdin dejjem ixeklu u inaqsu n-negozju tagħhom. Ma nistawx namlu nitfaw flus fondi li ma jistarfu f'xejn Grazzi l-Onorevoli Jongerius għal-minuta. Grazzi tassew, Signor President. Dal-waqt is-sajf, u dal-waqt ikunu għaddew 8 snin minn meta l-kriżi finanzjarja laqtet l-Ewropa, hemm ħafna kumpaniji u banek illi fallew u ħafna xogħlijiet illi jintilfu. Ħafna persuni spiċċaw spiċċaw edha u saburuħom f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Iż-żazax ukoll saburuħom f'sitwazzjoni diffiċli u għalhekk l-Unjoni Ewropea ħadet il-pass, ħadet l-inizjattiva li tgħin lil dawk il-żazax li huma fl-aktar reġjuni diffiċli u ħarġet bi programmi finanzjati biex iżda zaħitru fis-suq tax-xogħol. U biex dawn ma jkunux vittmi ta' kofinanzjament. F'sitt xhur ħanaraw jekk aħniex fit triq tajba jew le għaliex ma rridux illi ikolna zazah mingħajr l-ebda futur fis-suq tax-xogħol grazzi l-Onorevoli Calve Chambon. Grazzi tassew, Sinjura President. U Sinjura Ministru, Jekk qed nippruvaw nħarsu lejn il-kredibilità tal-Ewropa u jekk hawn xi ħaġa li qed nipperikolaw hija biex ma nipperikolawx il-kredibilità tal-Ewropa, ma nistgħux nilabu b'dan it-tip ta' finanzjament, dan it-tip ta' inizjattivi, dan it-tip dan huma tip ta' programmi illi mhux qed jaħdmu jekk il-Kunsill irid illi jieħdu kontroll, rridu isibu mezz kif dawn l-affarijiet jaħdmu. Ma jistawx jiġu hawnhekk qoddimna bis-skużi bla sens fuq l-amministrazzjoni ċentrali u fuq il-flus kif qed jaslu jew xi jaslu tard ejja nif u nejdu raffarijiet li ma jamlux sens u nitkalmu bl-skużi. Nejdu, nireferu għal proġetti li ma jistaw xieġu eżati u li maħnix eddin noħol u xolijiet. Irridu noħol u xolijiet għazazah. Grazzi l-onorevoli Lopez għal-minuta. Lo que tenemos claro es que no acaba de arrancar la iniciativa. Hemm ħaġa waħda li ċara illi l inizjativa favur l-impjega żgħażagħ mhix mhix qed tiġi implementata għalkemm l-istati membri qed jiġu involuti u għalkemm għandna għanijiet ċari għadin namlu għad diffiċli għal ħafna stati membri. Din l-inizjattiva mhux qed taħdem għandna 5 miljun persuna qiegħda taħt l tal-25 sena u skont l barometru. 8 minn kull 10 biss qatt semaw l inizjattiva Spanja. Spanja huwa pajjiż importanti mhux biss għaliex għandna rata olja ħafna ta' għatfa s imma għaliex mill mint minn mit elf ruħ edha elf biss reġistraw. Da ma jfissirx neċessarjament qed jiksbu xogħlijiet, imbagħad għandek ukoll it-tax breaks għaliex hemm persuni illi qegħdin jirċivu nofs dak li xraqilom jaqilaw. Grazzi l-onorevoli Tom għal-minuta. Jina nishtiq nur tħassib tijaj fuq l efficienza ta' din l-inizjattiva u l-garanzija ta' ċertu stati membri. Għal-evoluzzjoni tal impat għandu jkun ċertu kriterji. U dan huwa wieħed biss waħda minnhom. Fil-Ewropa tal-Vantu tan-nofsinhar qegħdin naraw bidla kbira anke fl-immigrazzjoni. Per fl-Estonja il-qatt niżel minn 17% għal 12% fl-2014. Din hija strata ta' suċċess imma il jekk l-qati jinżel minħabba li żgħażagħ jitilqu, din mhux qed insolvu l-problema. Il-Kummissjoni wkoll urrid illi hemm qatt f'ċertu gruppi soċjali f'pajjiżi il-rata ta' qatt fost dawk li tkellmu Sinjan huwa 1.6% inqas. ir u huma 27% imma rata ta' impjeg tagħhom kien biss fil-mija. Dawn huma statistika statistika importanti biex nanalizzaw il-miżuri inklusi garanzija ta' grazzi. Grazzi, Monsieur Pavel, pour une minute. Grazzi l-Onorevoli Pavel għal minuta. Grazzi ta' sew, Signora President, jien nixtieq nibda billi għad deċiżjoni li ttieħdet li nżidu l-prefinanzjament għal inizjattiva favur l-impjegat zaza biex namlu impatt kam jista' jkun ix ninkoraġġixxi lill kummissjoni biex talloka aktar riżorsi għal programmi li jiġġieldu il-qatt fost iż-żaza u tinfasizza fuq l-intrapriża fost it-tfajliet u l-ġuventur. Iridu jaħdmu mal-IIF biex joħolqu mekkazbi ta' finanzjament għal negozji ta' zaza fl-istati membri kollha. Dan jiffaċilita tkabbir tagħhom. Dan huwa l-uniku mod kif dawn il-persuni kreattivi jistgħu nżommuhom fl-Unjoni Ewropea. Fil-qasam tal-edukazzjoni għandna nkunu realistiċi u pratiċi kemm jista' jkun. Biex niksbu dan l-istati membri jridu jaħdmu bisħieħ bil-partit interessati prinċipali, jiġifieri l-gvernijiet minn iħaddem stabilimenti ta' edukazzjoni pubbliċi u privati u fl-aħħar mhux l-inqas soċjetà ċivili, l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. U l-bqija f'kull stat membru bħala rappreżentant ta' ġenerazzjoni żagħżugħa l-skejjel għandhom jagħtu opportunitajiet l school leavers għal opportunitajiet fis-suq tax-xogħol onorevoli Simon għal minuta. Grazie, Signora President. Din l-iskema ila għaddejja sena qabel f'Marzu tal-2014 il-Gvern Konservattiv tar-Renju Unit ippreżenta il-programmi biex jiġu allokati fondi imbagħad eh, allokaw biss ammont minimu kien hemm 206 miljun fondi Ewropej, miljuni ta' euro disponibbli għal Unit biex jgħinu iż-żgħażagħ fil-West Midlands biex jidħlu jaħdmu u il-gvern konservattiv għamel biss sforzi minimi sena tard u rrifjutaw li jaċċettaw regoli bażiċi li japplikaw għal kulħadd fil-bqiet tal-Unjoni. U ma ma kinux qegħdin jallokaw il-flus għal dan ir-raġuni ħafna zazax eh, fil-West Midlands għadhom qiegħda. Grazzi l-Onorevoli Pirinski għal-minuta. Grazzi tassew, Signora President. Il-kwistjoni li qegħdin niddiskutu issa hija din li ġejja. X'inhija l-attitudni tal-Kunsill fl-implementazzjoni tal tal-garanzija zazah li ila tiġi reklamata tal ħafna snin. Aħna għamilna mistoqsija orali u din ma ġiċ imwieġba. Mela, il-Kunsill ser jimpenja ruħu biex tasaw jimplementa din il-garanzija za zaħsibċu l-wara ġiet eh, adottata u ser jagħmel il-Kunsill f'każ li jiġri illi garanzija żgħażagħ ma twassal għall-ebda riżultati tangibbli. Dawn huma żewġ mistoqsijiet importanti ħafna u aħna nixtiequ nisħu illi fil-Konsil tal-Impjeg dan ikun wieħed mill-ewwel suġġetti li jiġi diskuss. Grazzi, tassew l honorable Renner. 153 miljun fis-sena Nasab li kulħadd jafu dan jafu dan iċ-ċifra, din dan hija l-ispiża tal-qatt fost iż-żgħażagħ fis-sena. xorta għatem problemi biex jiġu reġistrati ċertu programmi u jiksbu l-flus. Iżda stess qed jikkritikaw dan il-programmi, qed jikkritikaw din is-sistema għaliex mhux qed tilħaq li żdażaħ innifisom. In Hemm kampanja tal-ETUC u qegħdin jgħidu Back to our future, lura lejn il-futur tagħna dan juri il-viżjoni tal-politika Ewropea. Qed jintefqu miljuni biex insalvaw il-banek. Imma xi ngħidu għażażaħ dan il-flus ma jaslux jew jekk jaslu jaslu tar twiss. mhux qed nagħtu impressjoni tajba li żgħażagħ tagħna. Nittama li l-Istati Membri Ewropej jistaw jajdu, ma jistaw jajdu l-istess fuq il-Parlament Ewropew, ġifir li aħna minna xogħolna. Grazzi ħafna, Sinjura President. 5 miljun zazuħu zazuħa minar taħriġ, minar xogħol, minar prospetti huma dawk iż-żazax li aħna mħazbin dwarhom. Aħna ma nistawx nitkellmu biss biklim fira, rridu nkunu ġenwini. Jekk ma jinġibdux il-flus tal-garanzija, jekk l-istituzzjonijiet reġjonali mhumiex kompetenti biżejjed, allura li pri finanzjar fċertu osma ħajkun inadekwat u ħajprevjeni milli l-persuni jihdu azzjoni effettiva. Alex, Signora President, il-garanziji ħajkunu aħjar jekk aħna inżidu ir-rata għal 30% din ħatħallija inti fis-summit ħat involvi l-imsieba soċjali u li anka l-SMIs ikunu involuti. Aħna fil-Parlament Ewropew irridu illi dawk li huma fetwati ma, ma jinatawx il-ġemp. Grazie ħafna. L-Onorevoli Kumpalanatri. President, Sinjuri, rappresentanta tal-Kunsel, l-inizjattiva l-impjek fost iż-żazax. E, tajni merħba meta ħarġet fl-2013. Kien hemm ħafna diskors dwara u e, e, edna li kienet u kol eh, marbuta ma wedit għal zaza wedit kbar ma fil-verita il-flus ma waslux għant iż-żaza aħna ma nix inċedu pero għanna insibu metodi ġodda ta' kif nejnuhom il-metodi kollha possibbli għandhom jintużaw biex jgħinu E, l minu affettwat għanna e, bżon assoċjazzjonijiet u kumpaniji li jkunu involuti u hemm oqsma li nistaw e, nejnu fihom irridu inkomplu nipermettu li zaza li kollom il-possibilta li jihdu il-taħriċ neċessarju biex jipjenaw il-futur taħħom. Issa ħanaddu għal-punt keġri għaj em numlu twil ħafna l-onorevoli Rebajro. President, Ilu sentej issa illi ġiet imnedija din l-inizjattiva li ma ġietx implementata bisħieħ fil-Ewropa kollha u din għalhekk hija falliment fil rigward taż-żgħażagħ. Il-qatfa siż-żgħażagħ għadu għoli eh, ħafna għalkemm hemm il-kondizzjonijiet kollha neċessarji biex jiġi implementat dan il-programm u għalhekk il-Kunsillir jaġixxi biex isolvi il-problema l-istati membri illi ma implementawx din inizjattiva għalek għandhom e, jihdu l-eżempju ta' pajjiżi oħra bħal dak tiegħi tal-Portugal fejn implementajna l-programm biss ħieħu qed naraw tiġa il-riżultati pożittivi ta' din l-inizjattiva. F'dawn l-aħħar snin 200,000 zazuħ e, kienu involuti u kien hemm tnaqqis ta' 2.2% tal-qat, ġifiri 15 il-1000 ruħ bejn il-15 u l-24 sena u għalek issa għadin naħdmu biex nestendu din għal gruppi ta' etajiet aktar gbar. L-onorevoli um, Negresku Mela, kif din inizjattiva tista' tiġġenera eh, xogħol ġdid, speċjalment għal dawk li huma żvantaġġati, anke jekk inżidu il-rata tal-prefinanzjar, xorta waħda li tkun hemm azzjoni min-naħa tal-istati membri. Għalhekk U importanti illi l-inizjattiva tiġi trasformata fi programmi u rridu niprovdu u kol grants de minimis għall-iskejjel, għall-negozji, zaru anka għall-persuni. Ma rridx ikun hemm burokrazija u rridu konna miżuri ta' aċċess faċli għax iktar ma jgħaddu ġranet aktar ifisser illi hemm passi burokratiċi għal dawn il-miljuni ta' zazah illi tilfu kull tama namlu xi ħaġa jom għal minuta l kalimi li jmess. Signora President, l-austerità ħolqot ħafna qat fl-Unjoni Ewropea għanna aktar minn 5 miljun ruħa, zazuħa, 50.5% fil-Greċja. L-impjeka ta' zazaħa Eh, huwa eh, il-qat fost iżda huwa mifrux anka f'pajjiżi oħra bħal Spanja u pajjiżi oħra. Irridu nifqu bil-politika ta' austerita u rridu naraw illi naħfru id-dejn l-ammont li qed issemmi x'inhuwa 6 biljun euro għal eh, l-inizjattiva tal-impjek il-Sur Draghi għal quantitative easing ta' 3 triljuni għalfejn il-miżuri ma irnexxewx. Għanna bżonn ikko finanzjar bil istati membri fil-Greċja irridu noħorġu 160 miljon biex eh, eh, nkunu nistaw nimplementaw din l-inizjattiva. L-Onorevoli Novakov. Anzi, l-Onorevoli Novakov. Grazzi, President. Il-60 sekonda li għandi illum ħanużom mux biss eh, biex insemmi il-problemi ma biex insemmi il-soluzzjonijiet. Biex ikonna soluzzjonijiet għanna eh, nużaw approċ zazuħ nonfqu kem nonfqu fuq l-impijiet, dejjem irdu naraw kemm hemm nies li sabu x-xogħol, ejja nippruvaw naħdmu b'mod aktar veloċi, ejja nippruvaw inqajmu li żgħażagħ biex ngħid hekk. Ejja e, naraw illi l-persuni li jaħdmu f'dawn l-uffiċċji tal-xogħol E, neħħu l-ingravati tagħhom u l omos tagħhom u jippruvaw e, jifmu eżattament x'għandhom bżonn il Il-zaza żaża ħiddejjaqhom il-burokrazija l-one stop shops u e, il-red tape. Ejja natu ċans dawn iż zaza biex tassew bidlu lill-Ewropa. il lonorevoli Kuċafik. Grazzi ħafna President, kollegi l-isforzi illi saru biex nelbu il-livelloli ta' għad fost eh, iż-żazax għandhom ikunu eh, immirati aktar u kollettivi jina naprezza l-inizjattiva tal impik ta' Zaza imma safrar tal-2015 xorta waħda fl-Unjoni Ewropea hemm 5 miljun zazuh li mandux xogħol Nifem il sati membri għandhom il-difikultajiet biex jibdow bil-programmi operazzjonali ta' din l-inizjattiva. Jiena kont wieħed minn dawk il-membri parlamentari li appoġġajt il-proposta tal-Komissjoni biex iżid li finanzjar. Jiena konxu li finanzjar u l-fondi addizzjonali waħedhom mhumiex se jsolvu il-problema. il il problema U huwa għalhekk li jiena nixtieq nistaqsi li l-Kunsill eżattament se jagħmel dwar l-implementazzjoni effiċenti tal-miżura u kif se jkejlu ir-riżultati l-Onorevoli Post tal-Minuta. Grazzi ħafna President. Irridu niftakru illi il-qat mhux u mhux biss nuqqas ta' postijiet tax-xogħol, imma il-qat għal ħafna fl-Ewropa ifisser ukoll diskriminazzjoni u razziżmu il-gruppi marginalizzati eh, eh, marru għallar fi situazzjoni ħażina palissa. Eh, fost il-rom, per eżempju, il-qatu ħafna iktar oli minn fost il-popolazzjoni. Ġifiri, hemm numru kbir ta' zazah rom li huma bla xew bla xogħol għalek għalhekk li għandna bżonn eh, sforzi kbar biex napoġġaw li zazah Rom u l-inizjattiva għandha tkun id-dirata indirizzata wkoll lejn Rom din hija deċiziva deċiżiva biex eh, dawn iż-żgħażagħ Rom ikollhom futur aħjar biex eh, ma jkunx hemm dan il-sentiment kontra il-Rom fil-futur. L-Onorevoli Betjer. Grazie ħafna, Signora President, eżis kollegi, jiena kontent ħafna li istaqsawk eh, eh, il-mistoqsijiet fuq din l-inizjattiva. Il-konklużjoni tiegħek kienet tajba dwar dawk il-pajjiżi illi intlaqtu mill-kriżi u kif eh, kellhom problemi biex implementaw din l-inizjattiva. Aħna fil-Kroazja il- eh, għad fost iż-żaza huwa ta' 40% li huwa it-tieni l-aktar eh, rata għolja. Iż-żaza tagħna qed itilqu minn pajjiżna biex isibu xogħol postijiet oħra u sal-2015 il-gvern tagħna ma kienx juża din l-inizjattiva. Il-Kunsill kif se jinkoraġixxi implementazzjoni veloċi u efficienti ta' din l-inizjattiva fuq meta ta' żmien qasir ma jistax ikun eh, eh, Eh, il l-Kunsill waħdu jirnexxielu jimbotta l-Istati membri biex jaġixxu ma l-votanti fl-Istati membri li jistgħu eh, jimbuttaw lill-Gvern biex jaġixxi. Il-mexxej eh, il-kelima li miss. President, għaddit sena minn tnedija ta' din l-inizjattiva imma ir-riżultati fl-istati membri huma l-bot minn dak li kien mistenni jiena naħseb illi għandna nużaw mhux biss l-istrumenti finanzjarji attwali imma għandna nippruvaw nagħmlu anka riforma fil-sistema edukattiva. Irridu insibu forum ġodda ta' taħriġ informali u edukazzjoni u insibu ukoll metodi ġodda ta' kif nixprunaw l-esperjenza u anka il-ħsieb innovattiv fost iż-żgħażagħ. Jiena nemmen illi dawn it-tipi ta' inizjattivi għandhom jiġu adattati għall-istati membri differenti fil-Bulgarija, waħda mill-isfidi l-enin hija it-tranzizjoni diffiċli bej l-iskola u l-università u ħafna zazax f'pajjiżi fil-fat jemigraw. Jina nemmen illi il-Kunsil mandux biss jipprova itejjeb dan il-programm imma għandu jagħmel sforzi ta' tipi ieħor. Dak jikonkludi il-catch DI. Nadissa għal Sinjura Kalinja Lukasheva Zanda. Mela, il-mikrofonu għant il-Kunsill issa. Grazzi, Signor President. Mela, nixieq nuża din l-opportunità biex għal oħra eh, nsemmi l-importanza politika ta' din l-inizjattiva għal Zaza, għal impjeg fossi Zaza, u jina nirgazza għal parlament li għena eh, biex għana nirreagġixxu għal din il-problema tal-għat fossi Zaza. Intom għedin tistaqsu x'qed iżom li sati membri l-ura. Palissa eh, eh, huwa diffiċli ħafna biex wieħed jevalwa il-progress li qed isir għax ċiklu tal-rapportar fil-Unjoni Ewropea d'uma ma bedix barra mill-likwidità finanzjarja, hemm kustjonijiet oħra, hemm tliet sfidi il-mobilizzazzjoni veloċi u anka il-tħaddim ta' dawn l-inizjattivi ta' MPIK. L-ewwel qed hemm l-istrutturi ta' implementazzjoni it-tieni il finalizzazzjoni tal-ħatrit ta' autoritajiet kompetenti Illi ġiet enfasizzata minn xi stati membri u t-tielet hemm numru ta' punti oħra eh, li huma marbuta mal-kapaċitajiet amministrattivi fil-istrutturi eh, lokali u reġjonali li implementaw dawn il-miżuri. Għalek, kif, eh, xini l-intenzjoni tal-Kunsil biex ikun hemm din implementazzjoni effiċenti? Il-Kunsil is fl-imkien mal-Parlament Ewropew illi likwidità suffiċenti hija waħda mill-miżuri relevanti fil-pjan ta' implementazzjoni tal-garanzija taż-żgħażagħ il-proposta l-ġdida biex jiżdied li prefinanzjar għandu jikkontribwixxi biex ikun hemm mobilizzazzjoni ta' riżorsi aktar veloċi u għalhekk inkunu qed inżidu l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet nazzjonali biex inidu sejħiet u jipproċessaw l-applikazzjonijiet mod aktar veloċi. Il-prefinanzjar addizzjonali ħajjitħallas l-istati membri wara tħul fis-seħħ tal-regolament emendat u eh, impatt pożittiv huwa mistenni. Minnaħa l-oħra, l-implementazzjoni tal-garanzija tal-żazax għandha bżonn riformi strutturali u anka miżuri li jimmiraw l-individwi nfushom l-istati membri bħalissa qegħdin jimplementaw taħlita ta' politika tal-impjieg fost iż-żazax skont il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet individwali tagħhom. L-iskema tal-garanzija żazax hija waħda minn dawn il-miżuri. Dawn huma kollha Eh, anzi, l-istati membri relevanti tiġa sottomettow il-pjanijiet tagħhom ta' dan il-garanzija eh, ta' zaza għat ikun hemm monitoraġġ naħa tal-Kunsill u dan bażi tal-informazzjoni eh, mill-Kumitati tal-Impjieg. L-iskambju tal-esperjenzi bejn l-istati membri huwa importanti wkoll kif ukoll l-evalwazzjoni tal-impatt tal-miżuri li qegħdin isiru. Biex nikonkludi nixtieq eh, nisħaq fuq eh, il-fat li l-istati membri palissa għadin fil-proċess li sottomettu il-data reports fuq l-implementazzjoni tal-inizjattiva tal-impjeg fost iż-żaza. Il-rapport se jagħti stampa tal-progress li sar sissa fl-inizjattiva tal impjeg taż-żgħażagħ li ħajjidħol fl-analisi tal-Kummissjoni eh, fir-rigward ta' miżuri oħrajn ta' monitoraġġ. Eh, monitoraġġ effettiv huwa wieħed mill-prekondizzjonijiet tal-implementazzjoni b'suċċess u kontinwità tal-finanzjar tajjeb u f'dan ir-rigward il-Kunsill ibbażat fuq ix-xogħol tal-Kumitat tal-Impjieg tal kumitat tal impjieg qed jagħmel solvenza fuq l-implementazzjoni u jagħmel ukoll peer review fuq il-progress fl-implementazzjoni ta' riformi li hemm marbuta mal-rikomandazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiż. Abbażi tal-esperjenza mill-2014 u anka titjipa eh, fil-figuri ċertu stati membri li huma mill-quta ħażin, din il-kussjoni ħad tiġi indirizzata fil-qafas tad-diskussjoni tas-semestru tal-2015. Il-Kunsill ħaj diskuti dan fil-sezzjoni ta' Ġunju fl-imkien ma' rapport speċjali tal-Orti tal-Awdituri. tal qorti tal awdituri l-istati membri sej eh, kollom jisaxħu koll l-sforzi taħħom u jiffukaw fuq li jimplementaw il-riformi strutturali taħħom biex kollom miżuri ta' kwalità biex iż-żazah jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol, fit-taħriġ u nkella fl-edukazzjoni dawn ħajkunu miżuri eh, importanti il-Konsil jaqbel ġviri ma l-opinjonijiet tagħkom li qed tbaqa' ħafna xisir biex tġildu l atfost fost iż Jiena tiġa semmejt ftit eżempji tal-miżuri min-naħa tal-Kunsill u mill-Kummissjoni blan il l-sistema tkun aktar effettiva. Jiena ma nistax inwetkom xi miraklu, xi soluzzjoni mirakuluża għada imma qed isir ħafna xogħol biex insibu soluzzjonijiet kemm jista' jkun malajr. Grazie ħafna. Grazie ħafna